Issa għanna l-istqarja minnaħa ta' dikrazzjoni tal-Viċi President tal-Kommissjoni fuq l-attriċtajiet reċenti fit tramuntana tan-Niġerja. Għanda il-mikrofonu, grazzi tassew, Sur President, il-violenza mill Boko Haram fil-grigal tan-Niġerja qed issir dejjem aktar estrem f'dan ir-reġjun u nixtieq nirringrazzjakom tal-li qegħdin iżdommu dan id-dibattitu illum. Naħseb li huwa importanti ħafna illi apparti li diskutu it-teddidi tas sigurtà tagħna ma inżommu għajnejna xorta fuq dak li qed jiġri minn teddidi terroristiċi f'partijiet oħra tad-dinja. Din huwa wkoll parti mill-istrateġija eh, tana fl-aħħar xhur mijiet ta' ċittadini inqatlu jew ġew spiċċaw maħtufa jew kellhom jitilqu attakk fuq baga l-ġimgħa l-oħra u għall-aħħar wieħed minn numru ta' attakki u bombardamenti u attakk li dejjem qegħdin jiżdiedu. Anka fil-Kamerun dan juri illi qed jikber qed tikber tadita tagħhom. Dawn qegħdin dejjem iżidu t terrorizmu u jiksbu aktar kontroll territorjali u jattakkaw kristjani, musulmani, il-studenti bidewa, il-ċittadini fil-villaġġi nisa u tfal u nixtieq nenfasizza l-attakk li qed isir fuq il-Kristjani u fuq it-tfajliet. Tfajliet li qegħdin jistudjaw dan huwa simbolu dan jaraw bħala simbolu ta' bidla fil tagħhom. 30,000 inqatlu mill-2009 u 13.000 inqaslu mill-2009 u hemm 1.5 miljun ruħ li kellhom jitċaqilqu fin-Niġerja. 155.000 fin-Niġer, 27.000 fil-Kamerun u 11.000 f'Ċad. Dan eh, qed iwassal l aktar konflitt. Il-waqa tal-amministrazzjoni kemm fil-Niġerja ser ifisser illi l-elezzjonijiet f'dawn it-tlet territorji dejjem aktar diffiċli. L-Unjoni Ewropea hija impenjata u naħseb li impenjaw aktar ruħna biex nappoġġaw il dawn il-pajjiżi fil-ġida tagħhom kontra Boko Haram. Il-kwestjoni hija x'namlu aħna fil-pjan fil-pjan immedjat u anke fil-futur. Kull ma namlu jdu namluħ f'kooperazzjoni mal-pajjiżi affettwati. Fuq pjan immedjat irridu nieħdu rispons militari fuq il-kriżi, il-pajjiżi affettwati eh, provaw waqfu task force li però għadha ma ġiex mobilizzata. L-Unjoni Ewropea hija lesta li tgħin il-koordinazzjoni ta' din il-forza u diġà qed tipprovi tagħti 10 miljun euro f'assistenza għal għal ġisma uda. Qed nagħtu wkoll għanuna umanitarja li refuġġjati u dawk li kellhom jitilqu. Imbagħad fuq pjan aktar twil iridu niżguraw illi dawn iċ-ċittadini ikollhom ċans għal żvilupp u xogħol u kollhom gvern ukoll jista' jipproteġihom u jħassjoni għal bżonnijiet tagħhom biex nirbħu din il-gwerra irridu nirbħu l-mentalità ta' dawn iċ-ċittadini għaliex inkella l-isforzi tagħna anke fuq livell ta' sigurtà mhux ser inħu l-miri tagħna. Imbagħad ir-regoli ta' kif isiru l-operazzjoni militari rridu jiġu rispettati. Anke fil-laqa ministerjali li kellna f'Novembru ma' Niġerja eh, tlabnihom li ħaffu aktar il-pjantazzjoni u li jinforzaw dettijiet u ma' nisa biex l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha jkun jistgħu jaħdmu ma' inizjattivi lokali b'mod aktar effettiv u konkret. Grazzi. Grazzi tassew naddu issa għal kellima fisem il-kopi politiċi l-ewwel għal minuta u nofs fisem il-PPE l-Onorevoli Xtier. Grazzi tassew, Sur President, Onorevoli Rappresentantoli, fil-waqt li l-attenzjoni tal-Unjoni Ewropea iffukat fuq l-attakk barbariku f'Pariġi, fin-Niġerja Boko Haram attakaw il-villaġġ ta' Baga u jiena għalek nishti intenni il-klim tal-arċis of emmek illi reagisċa għal dan wara l-attakku kol fuq e, Franza imma l-istess reazzjoni irridu ma tassir xi ħaġa fin-Niġerja, fil-Kamerun jew inkella pajjiżi oħra. hija ovvja li nieħdu reazzjoni aktar f'saħħitha ma ġi ħaġa fil-kontinent tagħna, għandna nkunu gburin bis-solidarjetà li l-Ewropa uriet fil-vitmi f'Pariġi iżda l-valur tagħna huma universali u għalhekk irridu nuru solidarjetà mal-vitmi tal terroristi iżlamiċi fin-Niġerja. Elfejn ruħ inqatlu f'Baga Issa rridu ngħidu ġestwi baga, Boko Haram qed xi kalifat fil-tramuntana tal niġerja u dan din qed issir teddida globali bħal ġihadisti fis-Sirja u fil-Libja biex nikkonkludi nixtieq ngħid li aħna rridu nimmiraw l-anijiet tagħna biex nikkonsidraw ukoll din it tadida tat-terrorizmu, Boko Haram, qed jikseb aktar saħħa minħabba l-ineffiċjenza tal-istituzzjonijiet tan-Niġerja għalhekk iridu ngħinu biex l-Niġerja tkompli tiżviluppa. Grazzi tassew issa għal Soċjalisti Demokratiċi l-Onorevoli Newzer għal żewġ minuti. Grazzi tassew, Onorevoli President, Sinjura Vici President, il-vitmi tal-attakk fi Franza waslu għal ħafna eh, għal ħafna problemi u għalek smajna u koll il-moto ġeswi xarli imma xarli imma ma smajniex il-logo ġeswi Nigerjan jien Nigerjan dik kienet tkun ideja tajba kieku biex nuru solidarieta ma dawn il-persuni għaliex dawn il-persuni il ilhom din is-solidarjetà aħna isna manna saħata xejn kontra l-attakki terroristi fin niġerja ċad, Mauritania, Kenja, anke sa' Somalia. Naħseb illi l-elit politiku għandhom jiġu indirizzati jridu nappellawhom f'Niġerja biex jieħdu azzjoni. Il-forzi tas-sigurtà eh, mbnew xi ftit b'xi ftit għajnuna Imma ħafna drabi dawn jaħdmu minajr leġittimità demokratika u minajr ebda skrutinju, minajr ebda pressjoni biex jimxu mal-istat ta' dritt. Iridu nħarsu lejn l-oriġini tal- ta' Boko Haram u ta' gruppi simili. Rridu nifmu kif il-korruzzjoni tista' tiġi miġġielda, mod partikolari fin-Niġerja f'dawn l-aħħar xar snin 18 miljon euro sparixxew fil fiż-żejt dawn huma huma flus li għandhom bżonn dawn il-pajjiżi biex jgħixu jgħixu ħajja deċenti. Dawn il-mexxejja li jaġixxu bħal negozjanti u ġillieda tal-militar b'mod korrott Dak li rridu namlu huwa li nħarsu lejn l-NGOs li qegħdin jaħdmu f'soċjetà ċivili, il-medja u nippruvaw nagħtuhom aktar appoġġ. Grazzi tassew issa għal li sijar l-Onorevoli Belder għal minuta. Grazzi tassew, Sur President, fil-bidu ta' din il-ġimgħa l-Arċisqof ta' Jos Ignatius Kajgama il-menta fuq l-ignoranza tal-Lvant fuq it-teddida illi jirrappreżentaw Boko Haram u of talab u saqsa fejn hija s-solidarjetà man Niġerja, pajjiż li qed isofri daqstant minħabba dan it-terrorizmu It-tnejn li għadda il-Ministru Niġerjan għad-Difiża qal illi l-armata tiegħu kienet titlef il-gwerra tiegħu kontra il-Boko Haram u kollezzjoni internazzjonali biss ta' tipprovdi soluzzjoni. il niger ċadu l-Kamerun li għedin viċin in-Niġerja ma jridux jinvolvu ruhom Onorevoli Viċi President, inti semmejt fuq respons militari. Jina dan ħassibni għaliex dan jista' wassal għal inqas stabilta fir-reġjun ta' madwar in-Niġerja. Nittama li kolna eh, rispons tajjeb minnaħat tal-Unjoni Ewropea għax l-affarijiet ma jidrux tajbin. Tkallimna wkoll fuq ir-rabta ta' bejn l-armata tal-Niġerja u l-Boko Haram. Grazzi tassew issa għal eh, liberali l-Onorevoli Xhak. Grazzi tassew. Dan seħ kena traġedja fl-Europa fejn xaħat li kien qed jixtri minn supermarket ġa attakkat maħabba l-identità tiegħu. Da minħabba l-Iżlamizmu violenti. Aħna rridu nkunu aktar f'saħħitna u niddefendu u niddefendu lil nfusna. Imma dan huwa dritt uman internazzjonali. Tfajliet fin niġerja u l-edukazzjoni ta' tfajliet huma dawk li qed jiġu immirati minn Boko Haram. Iġifieri il kotba huma projbiti l-edukazzjoni tal-Lvant hija projbita. Din hija violenza estre estremista u dan huwa sinjal ta' djufija. Fl-2011 meta jien kont osservatur fil-elezzjonijiet tan Niġerja, volontira ġew maqtula f'attakki terroristi il-Service Corps tal istati Uniti għen biex jitmexxew dan l-elezzjonijiet u għalhekk dan l-attakk kien l-attakk fuq l-ulit kollha tan-Niġerja. Din il-ġimgħa użaw tifla bħala child bomber bħala attakk suwiċida dawn attakki aħna nikkondannawhom l-aktar mod possibbli u nagħtu kondoljanzi tagħna lill familji tal-vittmi. Importanti ħafna li aħna importanti ħafna aħna fl-Ewropa nkunu konxi ta' teddida tal-ġihadisti fejn dawn jiġu mill-kadunir kollha tad-dinja. Fin-Niġerja l-impatt tat-terrorizmu eh, ma dux l-eċċezzjoni ma ċaħġa ta' kull-jum għandu jkollna rwol attiv biex intemmu dan dawn l-atroċitajiet u neqirdu l-Al-Qaida u l-Boko Haram u n-networks tagħhom. Grazzi tassew. Issa għannaħa ta' xelluk l-Onorevoli Carthy. Din kienet ġimma xokkanti għan Niġerja. Il-fatalitajiet huma allarmanti ħafna u anke dawk kollha li inqabdu f'dan il-vjolenza u ratifxtajiet li twettqu minn Boko Haram f'Baga. Dawn huma affarijiet ta' min jistmerrom. U huma xi ħaġa li ma tistax timmaġina aktar minn 2000 ruħ inqatlu fuq numru ta' ġranet. U l-forzi tas-sigurtà ma kinux kapaċi jintervenu biex jisalvawhom. U kif diġa issemma, l-istat ta' Niġerja mhuwiex eżentat me responsabiltajiet għal dak li ġara dan l-aħħar minħabba dawn l-abbużi fuq id-drittijiet umani. U e, tjaraw li 950 e, membri spiċċaw maqtula minħabba ġuħ li ġew 50 uħli ġew maħtufa minn Boko Hamram inqatlu fl-ewwel nofs tal-2013. Imma dan ma jistax jiskuża jiskuża l-attakki tagħhom jekk li inti twaħħal bomba ma tifla hija xi ħaġa immaġinabbli eh, li ma tistgħux nimmaġinaw. Għalhekk għandna responsabbilta morali illi ninvestu l-istess rizorsi u nindirizzaw dawn il kawżi ta' dawn l-atroċitajiet. Daqs li kieku namlu li kieku dan jistax ximkien joħor fid-dinja. U ġimoħra U aħna peress illi anke d-defendejna l-libertà ta' espressjoni għanna il-responsabilità morali li nqajmu aktar tensjoni pubblika fl-Ewropa u aktar madwar id-dinja għaliex hekk biss l-gvern ikun jista' jikkontribwixxi kif suppost għal aktar stabilta u ġustizzja f'dan ir-reġjun grazzi sur President. Grazzi tassew taċċetta blue card bl onorevoli Ġambaski. Onorevoli Ġammaski, grazzi tassew. Kollega, ma taħsibx li dawn l-atroċitajiet illi twetqu fin-Niġerja huma ikkawzati mill-falliment tal-gvern Niġerjan. Hemm xi problema bil-mikrofonu tal-kellim.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 Proba jedno, dve, tri, proba. Jek joġbok, terġa tibda? Ok, now, Thank start you. again. Колега Карти, не смятате ли, че неспособността на властите в Нигерия да се справят с ислямистите от Боко Харам са главната... Il-falliment dan il-gvern ta' Nigeria huwa il-raġuni prinċipali għal dan il-terrorizmu islamiku f'dan il-pajjiż. Ma taħsibx illi l-kompanija internazzjonali illi jitu profit mill nazjonali naturali ta' Nigeria u ma' u koll l-ħtija ta' dan ma' taħsibx illi forza militari biss tista' tindirizza il-terrorizmu tal-Boko Haram ma' taħsibx illi aħna u koll irridu nejnu bl-istess mod li namlu ma' vittmi ta' terrorizmu fl-Europa. Iva, da' zgur ma mill-tleb dokument inti li ma naqbilx miegħu. Najd biss, jekk najdu li soluzzjoni militari biss tista' issolvi din il-pjaga tal-Boko Haram, jina dan id-dubitaħ. Għandu ikunem rispons ta' sigurta, imma anke l-kompanija internazzjonali għandhom responsabilta. Il-responsabilità il, il responsabilità prinċipali qiegħda taħt il-gvern Nigerian u madwar id-dinja kollha jridu nuru l-istess respons kemm f'din l-awla kif ukoll l-istituzzjonijiet oħra Ewropej u l-gvernijiet Ewropej biex niżguraw illi dawn l-atroċitajiet illi aħna rajna f'dawn il-ġimgħat ma jistawx jibqgħu jsaħħu u ma nagħtux kasom għal xemm ċittadini fil-tit membri tagħna li laqgħet biss ikunu jafu li dan biss dan ġara l-ġimgħa l-oħra. Issa għal ħodor minuta u nofs tan-revoli ħawtra. Kazz tassew sur President. Palissa edin niftakru fil-vitmi trattak attakk krudili kontra il-ġurnal satiriku Franċiż. U tajjeb li insemmu dan fil-plenarja tagħna din il-ġimgħa jiena ninaqat ma dawk li semmew li ma tantx ta' attenzjoni internazzjonali għal dak li ġara fil-villaġġ ta' Baga fin Niġerja ta' tramuntana. L-inqas li nistgħu nagħmlu huwa li ikollna investigazzjoni internazzjonali biex naraw x'ġara tas-sew, għaliex laqas biss nafu il-figuri dawn qed ivarjaw ħafna, imma qed nibżaw illi anke l-fejn ruħ tilfu ħajjithom f'dan l-attakk. Permettuli insemmi illi l-armata Niġerjana ħarbet meta minn responsabilità Naġerja huwa pajjiż sinjur imma irridu wkoll ngħinuhom fil-ġita tagħhom kontra terrorizmu dan nistgħu nagħmlu billi ngħinu l-organizzazzjoni ta' kooperazzjoni tal-pajjiżi tal-Afrika tal-Lvant li semmit kam tal-Punent li semmiet kam il-darba l-importanza il ta' kemm importanza li nintemmu dawn it-tip ta' attakki terroristiċi. Permetu li nsemmu kol li mana għadna ma nafux ġara mit ta' ċibok, ġifiri appart li najdu ġeswi xarli rridu najdu u koll aħna tfajli ta' ċibok u rridu l-ura. Kazzi tassew issa naddu għal kallima individuali l-ewel għal minuta u nofs l-onorevoli Santiago Fisa Sajel. Thank you, Mr. President. Whilst... Grazzi, ħafna, Sir President Inatat ħafna attenzjoni mill-medja l-attak ta' Pariġi. Mela, inatat ħafna attenzjoni mill-medja l-massakru li saru f'Pariġi. Organizzazzjoni brutali oħra, Boka Haram li tfisser li l-edukazzjoni tal-punent hija iprojbita. Għanna ħafna formazzjoni li qed taslinna minn Niġerja f'dan l-aħħar smajna li inqatlu 2000 ruħ fl-aħħar kampanja ta' terrur fejn 1.5 um, uh, miljun persuna kellhom jaħarbu mill-pajjiż. Mbagħad l-estremisti il-ħatfu 276 tifla tal-iskola s-sena li għaddiet u ħafna minnhom għadhom neqsin xuħut minnhom imbijaw bħala l-sira u ġa kienu mġela jikkonvertu għall-Islam f'Ottubru smajna li tnejn minnhom ħarbu u marru lura f'darhom għalu illi kienu mizmuma f'kamp fil-Kamerun u stuprati kuljum memx soluzzjonijiet faċli għal dawn is-sitwazzjonijiet. Naħseb li nistgħu nkunu ċerti li l-Unjoni Ewropea jew il-Punent ma naħsibx li ser nexxilhom fin-Niġerja milli konna fil-Vant Nofsani u l-Afrika ta' fuq. Aħna rridu li kunem iktar kooperazzjoni reġjonali, li kunem respons globali. Dan nistgħu naslu għalih mhux biss permezz tal-ġnus Magħquda imma il-Commonwealth ukoll. Jena nissuġġerixxi illi din l-assoċjazzjoni ħilsa ta' ġnus illi jaqblu ma' xurxin li jitkellmu l-istess lingwa hija ferm tista' tkun ferm iktar effettiva mill-Unjoni Ewropea li għandha wisq problemi tagħha biex tindirizza. Grazzi ħafna ngħaddu għal kellima individwali u ngħaddu għal Sur Fisas Ajela. Grazzi ħafna, President. Eh, ma nistawx ma noqodu bidejna fuq zaqna meta nasbu iż-żazax il-vitmi u ma zazax u qed jintużaw it-tfal biex u l-atroċitajiet u memx fil-Niġerja armata qawwija bizzejiet biex tiġġielet kontra Boko Haram u għandhom bżonn għajnuna mill-komunità internazzjonali taħt it-tmexxija tal-ġnus Mauda. Daw l-affarijiet edin iġru għalix waslu elezzjonijiet fi frar, Sinjura Mogherini, jina rrit nirringrazzjak għalix inti ħtartni kap tal-missjoni minnaħat tal-Unjoni Ewropea waqt dawn l-elezzjonijiet fin niġerja diġa hemm grupp ta' nies li se jsegwu l-elezzjonijiet u jiena se ninaqat magħhom minna u ftit żmien ieħor din hija missjoni li se tkun differenti minn dawk tas-soltu għaliex Eh, mhux possibbli illi wieħed imur jinfirex mal-territorju kollu minħabba nuqqas ta' sigurtà dana juri l-impen tal-Unjoni Ewropea sabiex fin niġerja ikun hemm elezzjonijiet kredibbli u ġusti u trasparenti aħna se analizzaw il-proċess elettorali u mhux biss dikinhar tal-elezzjonijiet u se noqogħdu bajnejna miftuħin biex naraw jekk ikun xem xi disgwit f'dan il-proċess anki wara l-elezzjonijiet jekk joġbok ċedili ġi sekondi għaliex jiena nixti illi jintelbu wkoll differenzi fin-Niġerja. Issa l-Onorevoli Kienge. Grazzi, President, fl-istess ġurnata li intlaqtet Franza mill-estremizmu islamista, in-Niġerja wkoll kienet għaddejja mill-inkubu eh, tilfu eluf ta' vittmi minn Boko Haram. Din hija l-istess gwerra u l-istess ideoloġija ta' mewt li laqtet lill-Ewropa għalhekk jistoqla l-istess reazzjoni ma jeżistux vittmi ta' kategorija B, Sinjura President l-Ewropa li l-ħadd kienet Pariġi titkun koerenti rridu nuru b'qawwa rrieda li niffaċċaw din l-isfida kbira. Nibdew propju minn Niġerja qabel ma jkun tard twis. Aħna ma nistawx noqogħdu bidejna fuq zaqna waqt li jinqatlu eluf ta' nies l-Europa trid tippromuovi u tmexxi task force internazzjonali bl-involviment tal-ġnus ma'uda u organizmi reġjonali eżistenti li huma kapaċi li jagħtu tweġibiet fuq meda ta' żmien twila. Il-ġlieda kontra terrorizmu jfisser ukoll illi nindirizzaw il-kawżi illi waslu għal twelli tiegħu. jridu niġġieldu kontra l-analfabetiżmu, l-litterizmu, il-nuqqas ta' żvilupp, il-faqar korruzzjoni u ukoll li l-nofru tama l poplu billi nħarsu l-istituzzjonijiet demokratiċi u nistimulaw il-parteċipazzjoni politika. Infakkarkom li fadal biss ftit eh, ġimat qabel elezzjonijiet presidenzjali fin niġerja irridu natu tama li tfal li qed jintużaw bħala odda tal-gwerra. Għandu jkollkom il-koraċ illi il-pajis ta' issir il-ċentru tad-dinja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 Sì, signor Presidente, volevo chiedere alla Jena nishti eh, nistaqsi l-kollega Kienge li qalet ħafna klim sabiħ fuq il-Nigeria ma jena rrit nurija ritrat u skonta dan ir-raġel li mam ta' Londra li għajt li min semmi li sem ta' Mawmettu irrit immut. Xtaħseb, ma kienx ma kienx ikun arrestat mill-ewel u jekk kienu xaħat bħal dan, ma mux postu li kun imam. Signora Kenge. 30 sekonda. biex twieġeb. Si, credo che si. Iva, naħseb li din hija mistoqsija zejda m'għandniex inħaltu uh, ideoloġija uh, marida islamista mal-valuri demokraċi tagħna u laqas m'għandna naljenaw rasna b'din eh, il-mistoqsija il u ninżlu fl-istess livell aħna ma nibżaw minnħat, aħna kapaċi niddeċiedu anki skont il-libertà tal-espressjoni, il-valuri tagħna, dak li ju tajjeb għas-soċjetà tagħna u dak illi aħna rridu imbeduħu naqtaħ barra uh, minn min soċjetà tagħna bħal tumur minn ġisem marit. Sur Nart, minuta. Signora President, Signora Mogherini, il-problema hija waħda prattika mhux teoretika tista' tajt li trid fuq ir-riformi strutturali fin-Niġerja ma dawn iridu ħafna snin issa il-baga u il-frontiera bejn il-Libja u n-Niġerja tit ġurnata u nofs biex taqsama il-kuraturi tal-drogi u l-armi huwa il-bot ġurnata u nofs. Il-forzi tan niġerja huma korrotti għalhekk mhumiex effettivi. In-Niġerja huma u zaħir u l-Kamerun m'għandux armata, l-unika pajjiż validu huwa iċ-ċad, l-unika mod li nistgħu nġildu din il-vjolenza huwa permezz tal-forzi Ewropej permezz tal-taħriċ, ejja ma naqdux nitkelmu biss u najdu affarijiet zbieħ. Aħna se nieħdu politika pratika militari f'kooperazzjoni mal-pajjiż involuti. Noti Madam Lambert po un minut. Signora Lambert għal minuta. Grazzi ħafna President. Aħna mnek qed nitkellmu dwar l-ikbar ekonomija Afrikana, pajjiż illi jipprovdi ħafna forzi għażamma tal-paċi fl-Afrika u kif għallu ħafna hemm ħafna l-ugwaljanzi, ħafna korruzzjoni, nafu li ħafna mill-flus ma jaslu xejn għandhom jaslu, nafu li hemm livelloli ta' faqar, inugwaljanza tfal illitterati li ma jmorrux l-iskola, mbagħad Eh, l-attakki fuq l-iskejjel u l-attakki fuq il-bniet isiru iktar inkjetanti kien hemm ħafna kritika fuq il-tweġiba li ta' il-President eh, li jem bħalissa eh, ma qal xejn fuq baga mux faċli li wieħed jikseb informazzjoni għaliex il-sistemi tal-komunikazzjoni waqgħu fidejn Boko Haram maħna nittamaw li l-gvern tan-Niġerja wkoll ukoll jieħu di l-kwestjoni bis-serjetà Hemm ħafna nies illi mhux se jkunu jistgħu jivvotaw fl-elezzjonijiet ta' frar. Jiena kont osservatur l-aħħar darba għaliex huma spostati huma rifuġati għandhom bżonn l-appoġġ internazzjonali biex dawn l-affarijiet jinbidlu. Is-Sinjura Lambert jimporta tibqa bil-wieqfa ħalli tieħu mistoqsija minn sur cover 30 sekonda. Grazzi tal-li għacċettajta il-Blue Code. Inti mħasba u koll dwar il-nuqqas ta' konvenzjoni mal-Kostituzzjoni Niġerjana fejn qabel kienem presidenza li eh, tinqaleb bejn il-nofsinar u tramuntana. Issa dan kollu intessa eh, minn meta l president Jonathan. Inti kieku tappoġġani jekk aħna najdu li ta' darba fil-tramuntana u darba fil-nofsinar. Naħseb din hija kwistjoni illi jridu jiddeċidu dwarra in-Niġerjani u naħseb li taf li Good Luck Jonathan jajt li u biss eh, kien elett darba biss. Jiena nixtieq li jkun hemm proċess iktar demokratiku fl-elezzjonijiet, kontenta li għandna missjoni ta' osservaturi sabiex in-nies ikunu jistgħu jivvutaw u naraw illi il-voti tagħhom ikunu jsarfu dak li jriduhom isarfu ikun min ikun il-President Bukari u Good Luck Jonathan għal dar boħra, ikun min ikun it-tamaw illi dan ta' sew jiffaċċaw din il-problema u minflok ma jamlu ta' birruħom illi ma teżistix. Grazzi ħafna, Signora Lamberts. Eh? Signora Valenciano għal minuta u nofs. Le għadba għali. Ah, Una niña de menos de 10 años eh, hizo estallar. Tifla ta' taħt 10 snin splodit li l-anfissa f'suq erdet li l-anfissa u atlet ħafna affarijiet ma nistawx nitkellmu dwar Pariġi u ma semmux in-Niġerja ma x'inhi jiġri hemmhekk xanda bżon il-Nigeria biex tiġġieret kontra dan il-ġen tal-Boko Haram, xinu ma l-possibilitajiet li għanna biex nejnu l-Nigeria mill-aktar fis. Edin joqtlu il-bniet, il-nisa, tiżaw is-swieq bħala postijiet tal-violenza. Dan kollu huwa eżempju ta' xi sarraf Boko Haram mhux qed jipprova jagħmel lil popolazzjoni ċivili għandna bżonn ta' intelligence politika malar kemm jista' jkun uridu nieħdu miżuri urġenti. L-Unjoni Ewropea trid tkun preżenti fit-tfittxija għal futur għal dan il-pajis, l-ikbar pajis, eh, l-iktar pajis li fih nies fil-Afrika. Signor Vice President, massakru minsi hekk iddeskrivitu l midja l-qtil ta' elfejn vittma tal boko haram ġo baga. dan huwa attak bil ieħor tal boko haram. min jista' jinsa t tfajliet li minn skola u li sal-lum ħadd ma jaf sar minnhom. massakru ta' elfejn ruħ tfal nisa u xjuħ li ma setgħux jiġru biżżejjed biex jaħarbu l-mewt. dan mhuwiex biss theddid għan-niġerja imma wkoll għall afrika u għall ewropa attività terrorista m'hemmx biss ġol afrika ġol pakistan it talibani qed ukoll jagħmlu ħerba minn tfal tal iskola filwaqt it traċedja ta' charlie hebdo ġabet it terroriżmu f'qalb l-ewropa. u hawn tqum il mistoqsija għaliex l-ewropa njorat dan iż-żmien kollu l-organizzazzjonijiet terroristi bħal boko haram? kemm hemm bżonn imutu nies biex nirrealizzaw li t terrorizmu sar pjaga u theddida kbira s sigurtà u l paċi internazzjonali. l attakki riċenti huma bandiera ħamra għall futur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 que massacra aldeias inteiras, rapta crianças e agora horrendamente as usa como bombas humanas. O combate ao Boko Haram, como o próprio nome ostenta. Il-ġlieda kontra Boko Haram mhix xi ħaġa li tista' tagħmilha b'mod iżolat. Din mhix xi ħaġa palma saqret ġarat f'Pariġi l-ġimgħa li għaddiet aħna għanna bżon ta' politika komuni ta' difiża u s-sigurtà biex nejnu l-Nigeria li hija pajjiż imsieħeb fl-ACP biex neradikaw il poko Haram għandna bżonn ta' CFSP biex il poko Haram immur fil-qoddim il-Konsil ta' Sigurtà għandhom responsabilità, eh, aħna għanna il-responsabilta li nħarsu l-Nigeria, l-Boko Haram hija teddida għal paċi u s sigurtà fl-Afrika u għal paċi u sigurtà madwar id-dinja. Signora Gomez taċċetta uh, Blue Card. Allez-y, Monsieur 30 secondes. Thank you. Uh, you're speaking very passionately. Grazzi. Qed titkellem b'ħafna passjoni fuq din l-organizzazzjoni mill-ar. Imma aħna smajna ħafna affarijiet, imma taqbel miħaj illi jekk aħna nitkellmu Eh, dwar l-involviment tal-Unjoni Ewropea f'din is-sitwazzjoni hemm periklu illi se jkun hemm xi konsegwenzi. Għalhekk naħseb illi kontrolli fuq il-frontieri bregoli li għamlu sens se jizguraw il mbagħad ma jkunx hemm konsegwenzi korra fuq it-toroq tagħna. Inti taf illi ħafna min-nies illi eh, huma maqbudin fil-Libja qed jippruvaw jidħlu fl-Ewropa ħarbu minn Niġerja Eh, smajtux għalet il senjura Mogherini da kollu jorbot ma' xurxin, jekk intom taħsbu illi aħna nistaw nistaħbew eh, fi xi fortizza Ewropea u minn flok ma nipruvaw li morru nejnu lil dawk li huma l-imsieħba tagħna u niġġieldu l-istessa ħajdra terrorista illi toħloq ħafna problemi fl-Ewropa u għall-pajjiżi msieħba tagħna aħna wkoll sejrin għal-forka. Is-Sinjura Ġofrida, minuta. Grazzi, President. Fl-2009 Boko Haram qal illi kien se jwaqaf kalifat Islamiku fin niġerja Illum 70% tal-Borno qiegħed fideħ. Ix-xahar id-dieħel se jkun hemm l-elezzjonijiet imma l-koll nafu li iktar minn miljun u nofs persuna li huma spostati ma jistgħux jivvotaw u għadhom ma natawx il-karti tal-vot. Il-Gvern Niġerjan huwa neffiċjenti l-Armata Nazzjonali bla saħħa qed titlob l-għajnuna tal-komunità internazzjonali li qiegħda ma tagħmel xejn inqatlu 10.000 persuna fi 3 ta' jannar amnesti um, kondannat il-massakru ta' 2000 persuna u dikina li sajħ l-attakkat ta' Pariġi per eh, tfal eh, bil-bombi marbuti maġissimum eh, splodew ġol ġossu. X'qegħdin nistennew eżattament paga għadu l-bidu issa Boko ħaram jista' wkoll jimmira biex jieħu l-kontroll totali għall-ikbar stat ekonomi Afrikan, l-ikbar ekonomija għaliex lej jista' jinfirex għat ċaddu għal Kamerun. L-Ewropa m'għandix tħalli l-Niġerja serja waħedha mhux biżejjed li noqogħdu nikbu ġeswi xarli. Madam Gardia Tabal Rubial por un minut. Muchas gracias, Presidenta. Quiero expresar en primer lugar Signora Presidente, permetti l-ewel net nikkundonna kull tip ta' attak terrorista u ovvjament solidarità tiegħi mal-pajjiżi affettwati. Llum qegħdin nitkellmu fuq il-Boko Haram il-birat tkellimna fuq il-atti terroristiċi fil-Pariġi ħafna drabi ikonna nellamentaw e, u nitkellmu e, e, fuq dawn l-affarijiet paċibiski qal illi il-nazjonalizmu, razzizmu, it-tieni u t-tielet fundamentalizmu reliġjuż huma taħsara. Koll għandhom l-istess wieċ u għandhom denominatur wieħed li huwa l-irrazzjonalità, aggressività, eccetera u Boko Haram huwa wieħed minn daw il-gruppi u ignorant għandu għan jemmen fi ta' bniedem b'mod ħażin jew ma jemminx fihom u ma nistawx u ma nistawx nieqfu l-nies li jidħlu f'din l-organizzazzjoni. L-edukazzjoni jaċċafetta ta' kollox, l-edukazzjoni tista' iġib fitmim da kollu. Blue card oħra taċċetta? Taċċetta blu kard, Sinjura Iva. Grazzi kollega tal-li aċċettajt il-blu Inti titkellem fuq aħna ma tkunx għajak kiku ikonna soluzzjoni reġjonali għad traċedja li għattiġri tiġri fl-Afrika tal-Ponent mux tkun aħjar li inħallu fidej il-Commonwealth u l-Unjoni Afrikana u mux nħallu il-rivali tagħna jużaw din l-opportunità biex jitkellmu u jaħdmu kontra dan intervent minn ħadd tal-punent tweġiba. Grazzi Presidenta. Ovvjament kikun nistgħu ngħinu l-Unjoni Ewropea li għanda waħda mill-valuri taħħa li demokrazija li nejnu reġjuni affettwati biex iwettqu din id-demokrazija qoddim Ma naħsibx li bħala Unjoni Ewropea għandna inħarsu naħa l-oħra. Jien naħseb li iwa veru n-Niġerja tituħosib li dan nifissa fuq it-terrorizmu, imma l-Unjoni Ewropea titkun fejn ikun hemm bżonn. Issa naslu għal KHDI l-ewwel kellim li jmiss għal minuta. Grazzi ħafna. Grazzi anka jien, parteċipajt l-ġimgħa l-oħra fil-manifestazzjoni kbira ta' Pariġi anka jien, anka jiena ċarli. Nikkondanna kull tip ta' forma ta' violenza l-Ewropa trid tkun koeza u maquda kontra il-terrorizmu, mhux biss fuq ġeswi ċali imma ġeswi bad, ġeswi e, baga. E, e, fil-kwistjoni ta' Boko Haram E, fejn qatlu eluf ta' vitmi. Il-Boko Haram diġa jikkontrollaw 60% ta' Nigeria u e, tipperswad u ta kull min ma jaqbilx magħhom. Ma nistawx nibqgħu id fit u kwieti għax inkella nkunu ħatja daqshom il-poplu Niġerjan għandu bżonna, ma jistax jisib soluzzjoni waħdu. ma nistawx nieħdu xi premju ta' paċi jekk aħna noqogħdu kwieti u naraw dak kollu għaddej. L-onorevoli kellim li jmissa għal minuta oħra. Signora President, aħna nikkondannaw il-massakri ta' Baga fin-naħa ta' fuq ta' Niġerja dan il-fanatizmu reliġjuż li jwassal il-Boko Haram għal qatti ta' natura estrema nistgħu naraw illi illi qed iwaslu sal-konfini tal-Kamerun sal arn tal-Afrika u fil-naħa ta' fuq ta' t naraw flussi u ċaqliq ta' nies lejn il-Greċja qabel kollox biex jitru fl-Ewropa. Eluf u eluf permezz tal-Turkija. Signora Mogherini, aħna eluf ta' refugjati u migranti illegali li deħlin fl-Ewropa, speċjalment mill-Greċja u minn flok ma twaqfu daw il-flussi fil-fatt it-Turkija mhux biss settejnhom imma biex muxet t eh, timplementa ftejimiet ta', ta implementazzjoni ta' daw it-tħul. Għal minuta din mess il-kellim. Grazzi, signora President. Suppost eh, l-2015 kella tkun sena ta' dibattitu u ta' miet. u minn flok fil-belt ta' baga eluf ta' nis mux se jivvotaw, max ma jistaw, xaxu huma mejtin. Issa dinja sena tal-elezzjoni jemmek. U għalix dan qed jiġri? Għax hemm Eh, kummerċ illegali tal-armi li ġej mill-Libja permezz taċ-Ċad u il-Boko Haram żgur mhux qiegħed jagħmel l-armi fil-foresti u veru. Eluf ta' nies immarċjaw fit-toroq ta' Pariġi ftit jemilu mesta konna qegħdin hemmhekk ukoll eh, eh, fin-Niġerja wkoll. Il-kondoljanzi mux biss ċali jebdo imma l-familji kollha jim kolla favur dawn la fejt ma mnix ipokrita għal minuta li jmiss il-kellim għal minuta il-kellim li jmiss Signora President, Signora Prezentantu li situazzjoni fin nigeria qed issir dejjem iktar drammatika f'dan l-aħħar ġranet iktar minn 2000 ruħ telfu ħajjithom f'dan il-pajjiż. U għalhekk l-Unjoni Ewropea għandha tieħu azzjoni l-elezzjonijiet presidenzjali u parlamentari se jsiru fi frar f'dan il-pajjiż l-abitanti ta' dan il-pajjiż jistaw jistennew li kunem attakki dejjem aktar violenti, aħna nafu x'ġara f'baga. L-Islamisti iċċatjawa nistgħu nitkellmu dwar gwerra ċivili fin-Niġerja u saqsemni kif nistaw inħossni komda u, u sigura fil-waqt illi id-dirigenti tagħna jmexxejja tagħna jikkondannaw dak li ġara f'Pariġi u ma jgħidux kelma dwar dak li ġara fil-pajjiż tagħna stess, ma jsemmux il-vittmi aħna ma noddux. L-Unjoni Ewropea trid tieħu azzjoni dal-pajjiż għandu bżonn ta' armata qawwija u servizzi tas-saħħa u servizzi oħrajn tajbin. Grazzi. Dziękuję Pani Przewodniczącej Mogherini, że mówiąc o tej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 ma daħħalix f'din il-lista il-mibeda il kontra il-Kristjani u l-fatt li ta' dan is-silenzju f'din il-forma ta' mibeda huwa sinjal minnu nnifsu huwa sinjal ta' nuqqas ta' rispett lejn l-insara. Allura ġobkom viċi President tibqa' semmija din. Issa l-kelma lis sinjora Magarini naqbel kompletament un anzi nirringrazzjakom għal din l-opportunità. Għax nhar il-ħadd meta konna din marċa f'Pariġi, jien ukoll kont naħseb eżattament bħal ħafna minnkom illi kienet ħaġa ipokrita u kontraproduttiva li jekk aħna ma ngħidux u ma nagħmlu xejn fuq dak li qed jiġri fi niġerja jidher il-ftit kilometri ta' Pariġi ħafna qrib Pariġi kif kollha kemm intom daw żewġ affarijiet kienu qed isseħħu tant huma marbutin bejniethom illi ma ridux ikonna lebda illużjoni li nistgħu forsi insolvu soluzzjoni waħda minn ma nsolvu l-oħra. Naf li mhux qed nis ħansolvu il-problemi tad-dinja bid-dikjerazzjonijiet u jiena żgura għandi ikolli reazzjoni negattiva meta nqod nagħmel dikjarazzjoni fuq kollox, imma f'ċerti każijiet dikjarazzjonijiet huma simboliċi. U jiena ddeċidiet iddeċidejt li dak dik il-ġurnata dik id-dikjarazzjoni kellu jkun dikjarazzjoni min-naħa tiegħi u mhux mhux spokesperson biex kun hemm is-saħħa kun hemm korenza kemm f'Pariġi kif ukoll fin-Niġerja. Fl-istess ħin jiena naqbel sew ma dak li ħafna minn komertu, jiġifieri aħna għandna bżonn e, nattakkaw din il-ħaġa fuq livelli differenti. L-ewwel reazzjoni fuq is-sigurtà tan-nies fin-Niġerja u drittijiet mhux biss is-sigurtà ma' drittijiet nibdew mill-bniet u n-nisa fin-Niġerja hija kwistjoni wkoll li aħna nibnu ambjent li jagħmlu li jagħmilha inqas possibbli biex din il- il-fenomenu jibqaddej biex in ikollhom futur sura u ċans opportunitajiet sura fil fil fil-ħajja tagħhom u dan li qed fil-bidu li dak li għamilna u dak li qegħdin nagħmlu kemm fuq is-sigurtà fuq in-naħa umanitarja jew ta' żvilupp. Jiena rridu nagħmlu iżjed u ħanniġu b'xi ħaġa iżjed, probabbilment iżjed fuq il-Ministri tal-Affarijiet Barranin formati differenti meta speċjalment minn ta' niġu għal partijiet ta' sigurtà. Imma nixtieq nisħa fuq dak li ħafna minn komettu ħtiġijiet li nagħmlu dan. F'qafas illi ma jkunx qafas ta' Unjoni Ewropea biss. Irridu naħdmu verament ma' dak ir-reġjun, mal-Unjoni Afrikana mal-Nazzjonijiet Uniti rridu naħdmu b'mod koordinat. Like to end to thank very much uh, Mr. Fisek. ni ningrazzja ħafna li Sur Fisek Fesera għal importanti ħafna tiegħu biex iwassal għal missjoni elettorali fil-jiem u ġemat li ġejjin u nishtiq najt, nħodu l-opportunità biex nuri kemm jiena napprezza kemm ix-xogħol diplomatiku tagħnu kif ukoll ix-xogħol il-missjonijiet ta' osservaturi għall-elezzjonijiet. Naħseb din parti kruċjali ħafna mix-xogħol tagħna diplomatiku huwa grazzi għal dedikazzjoni u, l-professjonalità ta' ħafna minnkom li dawn l-affarijiet isiru li tiddedikaw tant enerġija u sforzi għal dawn għal dawn l-isforzi. Allura nirringrazzjakom ta' dan u ħan nirringrazzja wkoll b'mod personali lilkom ilkoll għal affarijiet simili ma mhux daqshekk simili għax din ħaġa kruċjali u nħares il qudiem eh, għal rapport tagħkom. Grazzi għatih. Merci, madame. Le... Grazzi, signora.